Presidenti. L-autoritajiet kompetenti tal-Ungarija kelmuni fuq talba li tinneħa l-immunità parlamentari tas sur Xaba Molnar u skont il-talba u l-regoli ta' proċedura aħna qegħdin analizzaw din it-talba.